u mikrofonu għal rapporter Sur Sippel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin Reding. Grazie Afna, Sur President, Kommissari Reding, kollegi. U importanti ħafna din il-ġimgħa u dan ix xahar biex ngħidu darba u darbtejn li l-Unjoni Ewropea hija aktar mill-nies suq hija komunità ta' valuri huwa fi żminijiet diffiċli biex li nuru li għandna nuru li aħna komunità b'saħħitha bbażati fuq il-politiki kollha tagħna. L-istati membri huma bbażati fuq il-prinċipji ta' libertà, demokrazija u l-liġijiet. U element essenzjali tal-liġijiet marbuta mal-proċedimenti kriminali huwa l-assunzjoni ta' innoċenza bbażata fuq eh, protezzjoni proċedurali ċara għall-akkużat. U wara direttiva ta' traduzzjoni e interpretazzjoni il-pass li jmiss eh, dritt tal-informazzjoni fi proċeduri kriminali huwa pass importanti sabiex eh, daw kollha akkużati se jkollhom eh, il-proċess adegwat tagħhom fejn ikun hemm standards ugwali fi termini proċedurali u drittijiet ta' ċittadini eh, huma imsaħħa bħalissa u rikonoximent eh, komuni ta' ġudizzija xi ħaġa li għandha tkun inkoraġġuta. L-individwu jista' jeżerċita d-drittijiet tiegħu biss jekk ikun jaf x'inhuma dawn id-drittijiet u huwa biss grazzi għal proċess ġust meta wieħed ikun jaf ta' fuq ix huwa akkużat u x'inhu ma' liġijiet. Jekk hemm xi tip ta' riskju li jkun hemm xi xkil fil-ġustizzja dan ma jkunx wieħed ġust. Palissa qed nifukaw fuq aktar kooperazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji u d direttiva ġdida iżda se tiffoka aktar fuq iċ-ċittadini tagħna u drittijiet tagħhom fis-sistema ġudizzjarja u dan jgħid li l-uffiċjali, il-pulizija, se kollhom jgħaddu l-informazzjoni għal kull persuna li hija suspettata fil-lingwa li din il-persuna tifhem din eh, tfisser ukoll traduzzjoni u interpretazzjoni skont il-każ. Eh, l-akkuża u anka l-perjodu ta' detenzjoni għandha tiġi tradotta. Il-Parlament rid jestendi l-lista ta' drittijiet li fuqhom U importanti li naddu din l-informazzjoni, per eżempju, trattamenti ta' medicina, ta' s-saxħa, eh, l-kuntatti mal-membri tal-familja, eccetera, dan huwa parti minn din direttiva. U sur president għandi 6 minuti suppost. Eh, ma nafux kemm persuna għanda tkun fid-detenzjoni, allura huwa importanti ħafna biex din il-persuna tiġi informata sabiex tkun taf xinu drittijiet taħħa sabiex ikollha aċċess għal kull tip ta' eh, materjal u evidenza kontrija. Mm. Il-persuna m'għandix tkun biss oġġett fil-proċedura kriminali, għandha tkun għandha tieħu sem fil-proċedura kriminali kontrija u dawn ir-regoli għandhom jiġu implementati u fil-fatt nixtieq nirringrazzja il-Parlament, il-servizzi tal-Parlament u tal kummissjoni mod partikolari il-Rapporters, eh, illi għamlu xogħol eċċellenti fuq dan ir-rapport u illi urew kooperazzjoni eċċellenti wkoll. U importanti illi l-Kunsill u l-Kummissjoni għanda flimkien ta' dotta il-mizuri follow-up flimkien mal-parlament sabiex ikonna proċessi legali u tajbin fl-Europa kollha kemm grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Redding għandha l-kelma. President, l-ewwel, grazzi l-rapporter għax-xogħol solidu ħafna li wettaq li twettaq u l-mod effiċjenti għal negozjati ta' dad dossier kif ġews kif saru li għamluha possibbli biex ikon naqbil mal-ewwel qari. U nixtieq nagħti proset l-rwol tas Sur Albrecht fisem il-juri għarwol importanti u koll li xedow rapotez kolla involuti. U nishtiq nirringrazzjaw koll il-Parlament Ewropew in ġenerali għax intom il-koll e, i-kontribwejtu biex aħna nżommu e, il-pozizjoni tal-Komissjoni mhux biss għax hija importanti għaċ-ċittadini qed nitkellmu fuq il-littra ta' drittijiet u l- il-lista ta' drittijiet meta daw u meta daw id-drittijiet japplikaw. Kontentaw wkoll bil-fatt li hemm żieda eh, ma' dik il-lista ta' drittijiet. Per eżempju, mhux id-dritt ta' li, ta, li tib tibqa fis silenzju li ma titkellimx. ħaġa allura li mal-parlament kienet kodeċiżjoni u li il-parlament ukoll qed iżom dan id-drittijiet ta' ċittadini id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali huma parti mill-roadmap ta' drittijiet proċedurali u għall-implementazzjoni ta' din ir-roadmap hija waħda mill-prioritajiet importanti tiegħi. Issa din l-ittra ta' drittijiet u dritt tal-informazzjoni hija t-tieni miżura li ġiet adottata għaxa kellna id-dritt ta' interpretazzjoni u traduzzjoni diġà ġiet implementata u adottata u allura qed nagħmlu progress maġġel ħafna u naħseb dan huwa ħaġa tajba ċittadin Ewropew u għad-drittijiet minn tagħhom illa għaliex f'xi stati membri jisaqsun il-mistoqsija li xed tagħmel dan. Dawk id-drittijiet mhumiex id-drittijiet tas-soltu li kulħadd iħaddan u li sfortunatament għadu nan għadna naraw xi stati membri li xi ħadd jista' jidher quddiem kawża quddiem ġuri mingħajr ma jkun jaf pereżempju li għandu dritt tal-interpretu għal-avukat. Għandna smajna wkoll fejn nies ittellaw il-qorti li ma kinux jifmu x'kienet l-akkuża minn tagħhom li kellu kienu għet juġu akkużati bija. Allora, grazzi għal din il-mizura, persuni akkużati jirċivu littra fil-lingwa li jisimaw ta' drittijiet tagħhom u mażgur li jisimaw iktar drittijiet li għandhom xaqsmu mal u informazzjoni mal akkużi kontra tagħhom fl-Europa, allur issa ikollna iktar eh, moviment ħieles fost il-pajjiżi, anka l-studju, anka biex nis jirtiraw, anka biex jaħdmu. Għandhom ikunu jafu, jekk ma jsibu ruhom u din proċedimenti kriminali, jridu jkunu jafu, jkunu assigurati il-drittijiet tagħhom eh, huma bla mittifsa mhux hekk biss, imma il miżura jkollha tkun parti importanti għal fiduċa reċiproka bejn is-sistemi ġudizzjarju legali fl-Unjoni Ewropea illi min-naħa tagħha hija taħtieġa biex aħna ntejbu l-kooperazzjoni legali ġudizzjarja Nkella ek ma taħdimx id-din il-sistema, allura dawn l-istrumenti ta' rikonoxximent reċipriku edin noħolqu kontinent ta' dridit ta' ġustizzja u nirringrazzja l-parlamentari tal-li għamluha possibbli din il-ħaġa. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura. Sinjura Viċi President tal-Komissjoni. Issa, Fissem il-Komitat il Juri nat il-kelma lill-Onorevoli Abrecht. Grazzi President bħala rapporter għal Komitat Affarijiet Legali. L-ewwel ħaġa nirringrazzja għal rapporter fih dan il-Libi. Naħseb jiena nista' ngħid li ħdimna eh, tajjeb ħafna flimkien fih dan il-Parlament biex niġbru l-idejat flimkien f'dan ir-rapport anka il-kollegi fil-, fil fil-Kumitat liħor u naw grazzi wkoll il-Kummissarju, is komissarju tal talli ġabed din l-inizjattiva dwar standards komuni f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċedimenti kriminali. Naħseb dan huwa pass importanti l qudiem f'dak li għandu x'jaqsam standards komuni u pass il qudiem għal ċittadini għaliex ċittadini jkunu informati biss li jkunu ikollhom jkunu informati bil-drittijiet tagħhom ikunu jistgħu jipparteċipaw sew fil il-proċedimenti minn tagħhom. U tajjeb li huma jeżerċitaw li id-drittijiet li ħaqhom jeżerċitaw. U allura dan huwa pass il qudiem u nittama illi aħna nkunu nistgħu naraw fil-futur qarib passi oħra biex bekk ikolna intemmu din id-dritt dwar id-dritt li jkollhom avukat. <clears throat> Naħseb u importanti anka l-istati membri u nitlob l-istati membri biex iżommu lura milli jirreżistu dawn l-istendez komuni u li nkunu l-koll flimkien biex naħdmu favur dawn l-istendez komuni. Fisam il-Parlament, grazzi. Grazzi, is-sur Albrecht u issa fissem issa il-kellima fissem il-gruppi politiċi l-oħra u nixtieq nibda bil-nat il-kelma lill kollega tana Elena Antonescu fi semmi l-PPE. Grazzi l-aċċess ta' informazzjoni huwa fattur importanti biex nassiguraw proċedimenti kriminali ġusti li natu li konnem informazzjoni ta' drittijiet u għacċess ta' drittijiet kollha huwa importanti ħafna il-persuna akkużata titkun taf fid-dettal ta' xi akkużata u x'inhuma l-provi kontra tagħha jew tagħhom persuni suspettati jew miżmuma mhux dejjem jirċifu din informazzjoni il-liġi u s-sistema legali ja differenti fost l-Stati membri fil-każijiet fejn il-persuni ma jkunux informati tajjeb il-proċedimenti kriminali mistawx ikunu ġusti. Jistgħu iwaslu għal spejjeż kbar minħabba proċeduri li jkunu vizzjati u anka spejjeż li għandhom xasmu ma' persekuzzjoni li tkun falliet. M'hemmx biżejjed normi u, u jekk fejn hemm dawn ma jiġux attwati tajjeb. U allura l-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem mhumiex biżejjed għax dil-konvenzjoni u l-mekkaniżmu ta' applikazzjoni ma mhumiex flimkien u ma jagħtux lok għal protezzjoni sura fil-każijiet kollha l-mod kif l-istati ipoġġu fil-prattika dawn il-konvenzjoni tur regoli li jem mumiex l-istess. U għallura hija l-Unjoni Ewropea li tiffaċilita dil kooperazzjoni ġudizzjarja fost l-Istati membri u din isserraħ fuq il-kooperazzjoni fiduċja u kooperazzjoni eh, reċiproka u għallura u importanti li jkollna fiduċja fost il-rati u fost l-imħalfin kollha Din hija problema kuta ħafna u mhix limitata bisa xi stati membri. U għalhekk illi aħna qed nadottaw din id-direttiva u mmur qed nimxu lejn e, e, protezzjoni aħjar tad-drittijiet fundamentali grazzi li rapportew u li xadew rapportez tax-xogħol eċċellenti u l-kooperazzjoni eċċellenti f'dan il-fajl u anka wkoll il-kummissar, is-Sinjora Kummissarju illi tant hija impenjata għal dat tip ta' attività. Grazzi. Signor Antonescu, grazie. Grazzi ħafna, Sinjura Antonescu. Grazzi. Issa, nixtieq ngħid għal darbohra tgħid il-President il-kollegi interpreti tagħna kienu qed juri li inti kontet taġġel wisq. Allura jkolli ngħid għal darbohra jgħid il-President. Illi aħna batnil batna s-sinjal lil kollegi intom tirċievu sinjali jgħidilkom biex biex eh, ma titkellmux daqshekk maġla biex bekk l-interpreti jkunu jistgħu jinterpretaw. Allura darboħret jgħid il-President, nitlob lilkom il-koll l-ewwel net meta tkunu qed taqraw test intom tridu timxu bil-mod u it-tieni meta taraw dik daqxej ta' dawl li jkun qed jixel fuq l-iskin tagħkom, ftakru li xi ħadd qed jitlobkom l-interb xi ħadd qed jitlobkom u qed jgħidilkom illi intom qegħdin timxu taġlu wisq. Allura grazzi ħafna Sinjur Antonescu tal-li qed tifhem din. Issa fisem is-soċjalisti għal minuta u nofs is-sinjura Monika Flaskinova Benova. Grazzi ħafna, President u Sinjura Kummissarju il-Konvenzjoni Ewropea dwar drittijiet tal u f'koll il-bil tad drittijiet hija importanti wkoll u tagħti drittijiet anke lill persuna akkużata u tagħti informazzjoni wkoll u drittijiet lill persuna eh, l-avukat biex kun jaf il-liġi, eccetera, anka informazzjoni fuq il-proċeduri. Din ir-regolament li għandna bħalissa qed itejjeb id-drittijiet tal-bniedem ta' persuni akkużati, speċjalment id-dritt ta' informazzjoni lill-individwi. Tkopri wkoll sitwazzjoni meta xi ħadd jinqabad fuq bażi tal-ordni Ewropew Dawn l-standards minimi fuq livell Ewropew Ewropej li ddiskutew dawn il-prinċipji għandhom jiffaċilitaw l-implementazzjoni tal-kooperazzjoni reċiproka fost l-rati u stati membri. Jiena naqbel fil-fatt fuq il-pozizjoni tal-Kumitat Juri li jgħid illi fil-pjan li aħna adottajna għatem approċ fragmentat f'biċċiet. Din hija t-tieni miżura tal-pjan li twassal għal proposta minn tal-Kummissjoni li għandha nofs il-Bill of Rights, unbat parzjalment nofs liħor. Qed nitkellmu fuq komunikazzjoni mal-familja, mal-impjegatur, u anka drittijiet tal-persuna eh, suspettuża li jedin fuq il-kategorija ta' persuni vulnerabli. Id-dritt tal-informazzjoni għandu jiġi amendat ma' drittijiet oħra. Grazzi, Sinjura signora Komissarju, tal-attenzjoni tiegħek. Nispera li dawn l-opinjonijiet jitlu kol fil-rapport. Grazzi ħafna, Monika. Issa, fissem il-liberali kollegi tagħna il sinjura Sera Latford nifraħ dan il-rapporter biex li wassalna l l-inklużjoni tajba u jiena eh, kontenta bil-blappoċ u koll ta' Signora Redding. Persuna tkun arrestata tkun f'pożizzjoni vulnerabla u għandha dritt allura dil-persuna tkun ta' fid-drittijiet tagħha. Nies ġenament ma jkunux jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom. Din l-ignoranza nuqqas ta' tarif specialment tinsab f'persuna li tkun barranija. Nafu hemm diskrim, anka diskriminazzjoni floti tal-bejl li hemm bżonn tal-liġijiet Ewropej u li jkun hemm eh, ukoll eh, infurzar tal-liġi f'dak li għandu xaqsam ukoll mal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Il-Parlament Ewropew kellu raġun illi tallab li jkun hemm informazzjoni kemm jista' jkun malli persuna li tkun suspettata ħadd m'għandu jitħallas hija sħaħ fil-istazzjon ta' pulizija mingħajr ma jkun jaf ikun waħdu mingħajr ma jkun jaf xi drittijiet għandu anka insistejtu tajjeb ħafna biex ikollna ċess għal materjal li għandu bżonn biex din tuża bħala provi minnaħat tal-avukati difensuri u biex ikun hemm difiża sura bħal Sinjura Redding nemmen illi hemm suċċess minnaħa tal-Parlament Ewropew għad-dritt illi persuna ma titkellimx pereżempju f'pajjiżi dan wassal dwar id-drittijiet għalizja ta' drittijiet proċedurali u ma' direttiva li kellna f'dak għandu xansa ma' traduzzjonijiet. Nispera li Renju Unit ukoll jieħu iktar passi ma' din id-direttiva l renju Unit għandu rekord tajjeb u allura nittamma u nemmen li Renju Unit jingagġa ruħu u jimpenja ruħu f'dan ir-rigward jina nittama li ikolna pass ieħor f'dak li għandu xaqsam ma' drittijiet mal unjoni Ewropea biex bekk ma' ehm, mal unjoni Ewropea jisiru parti mill-passat. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Latford, u issa fisem il icr għal-minuta is-Sinjur Wojciechowski. Grazzi ċermen, et niddiskutu direttiva importanti ħafna u naħseb illi kawza f'orti għanda titlob per rispett tal-avukat u id-difiża tista' ssir biss meta l-persuna li qed tuża s-sistema ikollha aċċess għall informazzjoni kollha li ħaqqa. Persuna arrestata ikollu diffikultà biex jibbenefika mid-difiża u speċjalment meta għall-arrest isir barra mill-pajjiż minn fejn is-soltu l-individwu in kwistjoni jgħix. Allura għandu jkun hemm attenzjoni partikolari għal dawk is-sitwazzjonijiet li naċċettaw dawk is-soluzzjonijiet kollha li d-direttiva da tipproponi nixtieq nesprimi it-tħassib tiegħi dwar jekk l-infurzar u se jsir bil-mod ġust illa li xie sistema ta' ġustizzja xi kultant sfortunatament tatina problemi. Allura nixtieq nkun nafu jekk din direttiva fil-prattika jisse taħdem tajjeb. Allura allura nixtieq nappella hawnhekk u forsi jkun hemm każi fejn daw l-appelli jkunu jridu jiġu konsidrati. Qed nitkellmu fuq l-appelli li diġà jeżistu. Grazzi ħafna. Minuta waħda issa għal-EFDs Assur Batten. Fil-kas ta' EAW, il-Warrant Ewropea ta' arrest, irridu naraw kif dawn ħajjiġu affettwati b'din id-direttiva. Qed nitkellmu fuq drittijiet indas. Qed naraw orti li ma tkunx tista' tiċħat estradizzjoni fuq prova provit prima faċe. Li ju għar huwa illi il-persuna eh, tiġi akkużata u tinżam biss wara jkun hemm investigazzjoni. Eh, fi Spanja eh, hemm persuna illi qed tiġi miżmuma u arrestata għal azzjoni li forsi tista tagħmel fil-futur mhux għal xi ħaġa li għamlet. Orti fir-Renju Unit din ma taċċettajiex Eh, iġveri nibatu ittra pulita u sabiħa miset se tkun ta' konsolazzjoni f'dan il-kas. Grazzi, aziz kollega, u issa dan huwa tmiem it-ten tal-kellima fisem il-gruppi politiċi. Naddu issa għal dawk il-kellima li għandhom jieħdu l-kelma fuq bażi individwali u ħanibdew għal żewġ minuti għas missur Raffaele Baldassare. Eżis kollegi, minkejja li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jirrispettaw il-proċess ekwa l-ċittadini Ewropej li dak li qed jiġri u l-informazzjoni li qed intinat li tingħata dvarja minn pajjiż għal ieħor hemm xi stati membri li jipprevedu li l-informazzjoni li tingħata tkun bil-fom f'daw id-drittijiet tal-proċessuali tagħhom. Oħrajn jagħtu informazzjoni bil-miktub, speċjalment jekk ikunu tekniċi, jew fuq talba tal-akkużati, jekk ninkonsidraw l-Unjoni Ewropea għanda iktar minn 8 miljun proċediment eh, penali, irridu naraw kemm hi ineffiċjenti din is-sistema jien allura naqsam mal-kontenut ta' din direttiva, specialment regola ġenerali li tipprevedi l-obbligu li natu informazzjoni li l-persuna imputata f'dak li għandu xasamma proċeduri e, e, li ħat jiffaċċja qabel ma jibda qabel ma tibda l-proċedura. U anka biex bekk l-avukat anka jirċievi it-traduzzjoni meħtieġa f'dak li għandu xasamma mal-fazi ta' wara tal-proċediment jina naqbel ma' żewġ drittijiet speċifiċi mażula id-dritt tal-imputat li jkollu informazzjoni sħiħa fuq l-akkuża li jgħat jiffaċċja u dritt ta' aċċess tiegħu għal fajl tal-akkuża pubblika. Qed nitkellmu fil-fatt fuq żewġ kundizzjonijiet? il għandu xi xaqsmu biex jikkontrastaw mal-parti tal-arrest u biex jamnuha possibbli li jkun hemm l-aħjar linja ta' difensiva. Allura nifraħ lis-sinjura Komissarju, lir-relatur u l-shadow rapporters li qed jagħmlu jagħmluha possibbli biex aħna jkollna omogenejità u livelli standard f'dak li għandu xaqsam ma' informazzjoni li jingħataw li jingħataw qabel il-proċediment. Grazzi. De su voz y la velocidad es el sueño de cualquier intérprete. Grazzi. il kif inti tkellimt hija ħolma għal ħafna interpreti u għalhekk nifraħlek. Inti mudell għall-interpreti għaliex issa taw iseguk bl-aħjar mod. Issa l-minuta u nofs il-kollega Blinkeviċute. Grazzi President. L-ewwel net nixtieq nifraħ li rapportera, rapport eċċellenti. Din id-direttiva hija pass il qudiem kbir biex niżguraw standards komuni minimi fl-Unjoni Ewropea dwar id-dritt tal-informazzjoni fil-proċedimenti kriminali. Mhux biżżejjed li wieħed ikun jaf dwar id-drittijiet tiegħu huwa importanti li dawn jiġu imħarsa u jkunu jistgħu jiġu eżerċitati f'sitwazzjoni konkreta għaliex ksur ta' drittijiet jistgħu poġġu friskju il-proċedimenti u jista' ma jkunx hemm ġustizzja. U għalhekk din id-direttiva tfittex proċess ġust fil-post tal-persuna u kol fl-Unjoni Ewropea. Irridu jiġu mħarsa wkoll id-dritt li wieħed jikkonsulta avukat u dritt tal-interpretazzjoni u traduzzjoni biex jiġi tiġi żgurat proċedura ġusta u dritt tal-difiża l-istati membri jridu jagħtu lil dawk suspettati u akkużati informazzjoni xirqa dwar in-natura u l-kawża tal-akkuża u importanti li t tarif li jingħata ma jkunx biss dwar id-dritt għal pariri legali, għal għajnuna legali, imma wkoll jizguraw li dawn ikollhom il-possibilità li għaw il-familjari tagħhom illi min ħaddimhom ukoll istituzzjonijiet bħal pereżempju l ambasċati jew il-konsulati. Żewġ minuti l-Onorevoli Vos. Grazzi, President. Signora Kommissarju Reding, l-ewwel net jiena nixtieq ngħid illi riżultati tal-ħidma tal-Onorevoli Sipel hija xi ħaġa li jiena il aħħa Jekk nirnexxu aħna ser ikunu nistgħu nwafqu dawn l istandards minimi għal proċedimenti kriminali fih dan l-Unjoni Ewropea. Mill-bidu l kummissjoni kellha proposta eċċellenti. U jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Reding hawnhekk ta' dan. Jiena kont imħasseb mod partikolari f'dak li għandu xieqsam id-dritt ta' suspettati illi f'dak li għandu xieqsam id-dritt ta' silenzju m'għandux ikollu konsegwenzi u jiena sodisfatt illi dan trattajnieh. Derbiċċar il fafna stati membri m'hemmx rekwiziti legali biex is-suspettati jiġu marfa dwar id-dritt għal pariri legali u f'għaxar stati membri biss is-suspettati jiġu informati bil-miktub u fit tliet stati membri biss hemm possibilità ta' nuqqas ta' ċessa dokumenti. Jekk naraw fi Franza, per eżempju, sa' kan il-kustodja, m'hemmx possibilità illi l-avukati jintervjenu fl-istat inizjali u għalhekk irridu nranġaw xi affarijiet fl-Unjoni Ewropea u dan irridu nagħmlu fi żmien li għandna. Għaliex nistgħu nistabilixxu fiduċja fis-sistemi legali ta' pajjiżi oħra u rikonoxximent reċiproku. Anke jekk ma lħaqniex livell xieraq pereżempju. il- mandat ta' investigazzjoni Ewropew. Iżda għamilna pass il qudiem federazzjoni tajba. Nistenni ringrazzja lil kulħadd ta' dan. Grazzi. Onorevoli Vos, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Carmen Romero Lopez. Grazzi, President. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid lill-Kummissarju u lill-Kummissjoni b'mod ġenerali illi jiena nilqa l-pakket illi huma għamlu f'rigward ta' din il-kwistjoni. Huma dedikaw ħin mhux ħażin u bdew din ir-roadmap taħt il-Presidenza Svediża. Ovvjament, stat membru juri in-natura ċivili tar reġim tiegħu bil-mod ta' kif huwa jitratta ċ-ċittadini tiegħu. U dawk illi jinżammu u importanti li jkollhom dispożizzjonijiet tajba. U għalhekk f'din id-direttiva jrid ikun xi garanziji ta' sustanza għall akkużati jew min huwa suspettat illi għamel reat jew akkużat b'xi tip ta' reat id-dritt għas-silenzju, id-dritt illi wieħed ikun infurmat bl-akkużi kontrih, id-dritt tal-assistenza medika. Iżda jien interessata hawnhekk illi nitkellmu dwar is-sors ta' drittijiet legali għaliex hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar id-dritt tal-interpretazzjoni u assistenza legali. Meta il-persuna tiġi arrestata jew tinżamm trid tiġi informata dwar l-akkużi kontrija li qed jitresqu kontrija u għalhekk u importanti fil-moment li dawn jinżammu id-drittijiet tagħhom jidħlu fis-seħħ jkunu effettivi. Grazzi Carmen. Għal minuta l-Onorevoli Jan Enċu. Grazzi President. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ li rapporter għal ħidma tagħha wa' rapport eċċellenti tagħha. Jiena wkoll nixtieq nifraħ lill-Viċi President, il-Kummissarju, il kummissarju Redding tal-li proponi din id-direttiva, din id-direttiva l-ġdida hija tweġiba għal problema reali illi jiffaċċaw iċ-ċittadini Ewropej l huma liberi illi jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea iżda li jridu jħarsu l-leġislazzjonijiet ta' 27 stat membru differenti. Neħtiġu aktar armonizzazzjoni fost is-sistemi legali, ġuridiċi u kriminali. U għalhekk irridu nistabilixxu standards komuni għal l-informazzjoni għan nies akkużati. L-akkużati spiss ma jkunux jafu il-lingwa jew il leġizlazzjoni tal-istat membru fejn huma jiġu arrestati u dan jista' jwassal għal abbużi. Eżempju partikolari huwa dwar iċ-ċittadini Roma mir rumanija u l-Bulgarija illi tkeċċew minn Franza mingħajr ma kienu jafu dwar xiex huma akkużati id-dritt tal-interpretazzjoni, traduzzjoni, li wieħed ikun jaf x'inhu drittijiet tiegħu huma drittijiet fundamentali jridu jkunu standards minimi fl-istati membri kollha, grazzi. Grazzi l-aħħar kellim il-kollega Ziobro għal żewġ minuti. President, Sinjuri, id-dritt għall-informazzjoni f'proċedimenti kriminali għas-suspettati għandu jkun standard fl-istati membri kollha. U għalhekk sodisfazzjon kbir aħna qegħdin naraw din il-ħidma hawnhekk dwar din il-problema partikolari. Iżda, irridu naraw illi dawn jiġu inklużi f'din id-direttiva u ma rridux ninsew aspetti oħra, pal pereżempju drittijiet tal-vitmi. Spiss dawn isibu ruhom f'sitwazzjoni diffiċli u ma jirċevux informazzjoni u mbagħad isiru vittmi ta' ħafna reati koroħ. Reati bħal dawn huma spiss reati illi huma jkunu akkużati bihom f'pajjiżi li huma jkunu biss ospiti jew inkella turisti u ma jkunux jistgħu jiddefendu lilhom infushom minħabba l-ostakli lingwistiċi. Ma nistawx inħallu dan inqas ta' proporzjon bejn il-vitmi u l-akkużati. Ejjew ma ninsewx, il-vitmi jispiċċaw jisiru vitmi sekondarji, aħna spiss nsemmu dawn il-vitmi sekondarji li spiss jarġaw jaddu minn żminijiet diffiċli. L-istat irrit juħsibom. Spiss il-kriminali li jaħdmu fi gruppi ta' kriminali jiġu aktar difiżi u jkollhom aktar drittijiet mill-vittmi stess. Hawnhekk irridu insemmaw leħinna dwar dawn l-affarijiet u jien nixtieq nistieden il-kummissarju biex tiddedika l-ħin tagħha wkoll għal vitmi għal dawk li sfortunatament sfaw vittmi ta' bosta sitwazzjonijiet koroħ. Sfortunatament hekk hija l bħalissa u rridu nibdluha. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Zobro. Issa wasanna fl-aħħar ta' dan ir-round u ngħaddu għalhekk għal proċedura catch DI. Ma tantx għandna ħafna. Lejla. L-Onorevoli Elena Bazescu għal minuta. Grazzi, President. Il-leġislazzjoni kriminali fl-Istati membri trid tqis id-drittijiet kollha illi iċ-ċittadini Ewropej għandhom. Emenda erba titkellem dwar id-dritt għat traduzzjoni u l-interpretazzjoni. Din hija applikazzjoni ċara tal-prinċipju ta' multilingwiżmu illi jidher fit-trattati ewlenin u wkoll fl-Unjoni Ewropea. Id-dritt tal-avukat bxejn illi huwa speċifikat fl-istess emenda u riflessjoni fil-Liġi Ewropea ta' prinċipju li garantixi aċċess għal ġustizzja. Li niffinanzjaw din il-miżura huwa ta' siwi biex inħarsu libertà waħda bażika. Jiena nappoġġa l-fatt illi kull persuna arrestata jew miżmuma trid tingħata din l litra ta' drittijiet. Bħalissa l-akkużati benefikawx mill-livell minimu ta' tarif, grazzi. L-Onorevoli Prendegast. Grazzi. Kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea tfisser illi il-kriminali ma jirdux jisibu modi ta' kif Eh, jisfruttaw in-nuqqasijiet fl-istati membri dan irdu niżguraw meta persuna tiġi arrestata jew akkużata breat fl-istat membru ieħor huma ma jsofrux minħabba id-differenzi fis-sistemi legali. Din id-direttiva sejra issaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-istati membri u sejra tikkontribwixxi biex jiġi żgurat illi meta xi ħadd jinżamm jew jiġi arrestat fl-Ewropa huma ikunu garantiti livell uniformi ta' informazzjoni dwar il-proċedimenti l-istati membri jridu jiżguraw il dawk li jkunu arrestati u jinżammu fit territorji tagħhom jingħataw biżejjed informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Anka jekk l-istati membri kollha huma firmatarji tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, l-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem spiss iseħħ fit-territorji tagħna. Aħna hawnhekk din id-direttiva qegħdin insaħħu l-fiduċja u nejnu biex ikun hemm l-assistenza fl-Ewropa. Onorevole Paxka. Eh, Grazzi tal għaddejt il-mikrofonu. Jekk ċittadin minn pajjiż ieħor isib ruħu jew ruħa f'sitwazzjoni fejn ikun hemm xi akkużi kriminali kontri jew kontrija din il-persuna tkun f'sitwazzjoni disprata mhux ħażin. Għaliex din il-persuna s soltu ma jkollix idea x'ħassib quddiemha għal xi xi dieħla u għalhekk din id-direttiva il-ġdida hija huwa sinjal pożittiv għaliex għall-inqas se jkun hemm xi regoli komuni. L-aderenza għal dawn l-istati, eh, dawn l-standards minimi f'proċedimenti kriminali ser jagħmilha possibbli biex l-awtoritajiet pubbliċi jevitaw illi jagħmlu xi żbalji fir-rigward tal-legalità tal-azzjonijiet tagħhom stess. Din id-direttiva l il ġdida sejra tikkontribwixxi għat-titjib tal-sitwazzjoni ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi onorevoli Paxka, onorevoli Molzer. Grazie President. Aħna nasumi l-Unjoni Ewropea fejn hemm dritt għal proċess ġust, irridu kun hemm protezzjoni doppja bazzat fuq il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem u ovvjament kollox irid jimxi tajjeb. Iżda 8 miljun proċedimenti jispiċċaw f'burokrazija sħiħa kull sena. U naħseb illi rajna illi hemm persuni illi mhumiex informati sew dwar id-drittijiet bażiċi tagħhom għaliex jitkellmu l-sin differenti f'pajjiż differenti. Iżda s-sitwazzjoni tjibet b'xi mod jew ieħor xi pajjiżi jagħtu informazzjoni bil-fom u oħrajn bil-miktub. Iżda f'lingwaġġ formali komplikat, lingwaġġ legali li wieħed ma jifmux lanqas bil-sin tiegħu stess u għalek hija idea tajba illi din trittinata forma bil-miktub u li tinftijem. u hekk ukoll nifrankaw l-ispejjeż ta' interpretazzjoni imma rridu niżguraw illi dejjem ikun hemm ġustizzja. L-aħħar kelliem mal-Onorevoli Sinclair. Thank you, Mr. Grazzi, President. Ħafna mill-kostituenzi tiegħi jibqgħu ċessati jekk jindunaw illi għandna bżonn direttiva hawnhekk il-kostituenti tiegħi forsi jistaqsu lilhom infushom x'tip ta' unjoni il-pajjiżhom huwa membru tiegħu. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ċittadin tal-Renju Unit jitresqu qudiem qorti u ma jkollhomx seta u jaraw trattament mhux ġust minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Ħtieġa għal din id-direttiva turi li sistemi legali tagħhom mhumiex irfinati, mhumiex tajbin. Meta Meta se nipproteġu lil nfusna minn din l-Unjoni Ewropea? Issa għalaqna l-proċedura keġ tiegħi. Naddi il-kelma lil viċi President tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Redding. Biex tirreaġixxi għal dak kollu illi hija semetek jogħġbok. Grazzi President. Ja xi ħaġa rari li hawnhekk din il-Kamra. Il-gruppi politiċi kollha mill emin għaxelluk u iċ-ċentru wkoll jaqblu dwar miżura. Jidher illi dan huwa l-każ hawnhekk dwar din il-miżura. U għalhekk jiena sodisfatta ħafna illi dak li ġara fi dan il-kumitat li jibek hemm maġġoranza kbira għadda se jintħadnu din id-deċiżjoni u hekk kif tiġi adottata din id-direttiva u titħol fis-seħ, aktar ma titħol fis-seħ malajr, aktar ikun aħjar. Umbat, ovvjament, hemm bżonn ta' trasposizjoni fl-istati membri kollha li għandha ssir b'mod maġġel. Dan ser ikun messaġġ b'saħħtu l-Ewropa hija serja dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini tagħha. Ħafna minnkom illi tkellmu illum diġa qegħdin jaħdmu dwar it-tielet miżura tal-roadmap ta' drittijiet proċedurali, l-aċċess għall avukat u dwar id-dritt illi wieħed jikkomunika meta jiġi miżmum. Jiena fiduċjuża li l-Parlament ser jgħin il-Kummissjoni dwar dan is-suġġett għaliex hemm xi stati membri illi qegħdin joġġezzjonaw għal preżenza ta' avukat. Jiena ser sarraħ moħħi fuq il-Parlament Ewropew illi huwa ħajsib bilanċ ġust f'din il-proposta dwar id-drittijiet ta' difiża u l-ħtieġa illi jkun hemm investigazzjonijiet kriminali li jsiru b'mod effettiv. Jekk dan irridu ntejbuh, mela allura jiena lesta li nikkopera magħkom biex it-test intejbuh. Imma għandna bżonn ta' test. Grazzi tal-li ħaddantu din il-miżura, grazzi tal-li ser tivvutaw għada, grazzi tal-li ser tejnuni biex inkomplu fil-din id-direzzjoni fil-passi li jmiss. Grazzi, Vice President. Iva, inti tkellim dwar l-unanimità u dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nifirħu lill-Kummissjoni tal-ħidma tagħha. Issa ngħaddi l kelma lir rapporter l-Onorevoli Sipel li għandha żewġ minuti biex tagħlaq. Grazzi, President. Jena fil-bidu tkellimt mux daqseg bil-mod uħat ħafna ħin. Nishtiq nifoka fuq punt wieħed. Sinjura Redding diġa tkellmet dwar dan il-punt. il diskussjoni illum u rritna għaliex kien hemm unanimità fih dan il-Kumitat Libe. It-tisħiħ ta' drittijiet proċedurali huwa tħassib komuni illi jinsaf fil-gruppi politiċi u kol fiħdan il-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena fiduċjuża illi fil-miżuri li jmiss id-dritt tal-aċċess għall-avukat. Aħna ser ikonna proposta tajba minn il-Kummissjoni u ser naħdmu fuqha ser intejbuha fu ser ikonna taħdittiet mal-Kunsill u bekk noħorġu b'direttiva tajba. Jiena nixtieq l-aqwa suċċess lill-Onorevoli Antonesco, ir-rapporter tagħna. Grazzi Onorevoli Sipel. Grazzi. Tal iżamejt fil-qosor ukoll. Għalaqna dan id-dibattitu u ser nivvotaw f'nofsin.